Dear colleagues, we can uh, start with uh, the next item. Aziz kollegi, nebdu għal punt li jmiss fuq agenda Tana, Jifiri numru 12. Rekomendazzjoni tal-koordinaturi itqasmu elettronikament ġifieri jekk m'hemmx oġġezzjonijiet. approvata, allura naddu minnu fiħa 13 fl-agenda. Vi riżultat tal-Cumulative Cost Assessment fil-qasam tal-Industrija tal-Kimika, ir-Rifit. U allura nista naddu minnu fih biex naddi kemma l-Sur Pettinelli biex jispieganna kemm xejn il-riżultat tal-istudju tista' tibda minnu fih. Jek jogħġbok. Grazzi ċer, grazzi Memri onorevoli tal-li studentuni għal din il-laqa ta' Envi. Nina u pjaċir tiegħi li inti konftit informazzjoni fuq dan is-studju tal-evalwazzjoni ta' nfiq għal industrija ta' kimika tal-Unjoni. L-aħħar verżjoni tal-istudju da taħt għadha taħt eh, studju u osservazzjoni. Hawnhekk qed nitkellmu dwar studju li huwa li sar mill-Kommissjoni li huwa imħaras mill-Kommissjoni ma sar minn konsulent li huwa stabilit. U għal pal kull studju riżultati huma importanti bħala input għal xogħolna iżda dawn ma għandhom xaqsmu mal-Kommissjoni Ewropea dan huwa l-istudju tagħna regolament fil-qassam tal-kimika hija essenzjali. Il-kimiċi jridu jintużaw mod tajjeb f'qasam li huwa sikur ambjentalment. Mingħajr dubju l-leġazzjoni tal-kimika hija essenzjali u eh, irridu tkun bażata fuq l-provi. Bħal kolleġizzazzjoni irridu nqisu wkoll il-kompetittività tal-industrija tal-Unjoni u s-sostenibilità ekonomika tagħha u allura dan il aħna mtajna mandat li entità ta' riċerka biex jagħmlu studju fuq l-ispejjeż regolatorji illi l-industrija kellha tistudja. Bħala definizzjoni, evalwazzjoni kumulativa mhijiex evalwazzjoni għaliex tiffoka fuq l-ispejjeż u mhux fuq konsekwenzi u benefiċċji oħrajn. Għalhekk, dan l-istudju m'għandux jiġi evalwat bħala xi ħaġa weħeda iżda bħala pedament li wasal għal arfin aħjar Eh, dwar l-impatt tal-fast eh, regolatorju tal-Unjoni Ewropea Studi oħrajn huma dejjin jew diġà huma ippjanati biex naraw kif ser inkejlu dawn il-benefiċċji u ċertu mument kull tip ta' analiżi eh, mbagħad ser titnaqduha. Allura ħanibda nippreżenta l-evalwazzjoni kumulattiva mbagħad intukom ftit idea fuq il-komplementarjetà bejn dan l-istudju u eżerċizzi oħrajn. is miss. Issa nafx jekk qed jek jekk għandkomx forsi xi kopja hawnhekk imma l-industrija tal-kimika hija bamula minn ħafna sottosetturi komplessa xi wħud eh, mażan, oħrajn kbar, imma kollha importanti kemikament u kollha jwaslu għal impieg eh, fl-Unjoni. Din l-industrija hija affettwata minn għat-tbir ta' leġiżlazzjoni u għal dan il lan aħna għadna dan seba pakketti illi huma dawk li intom qed taraw fil-kolonni. Idealment konna nkopru setturi kollha, iżda kienet wisq kbira l-biċċa tax-xogħol allura ddeċidejna li nifokaw biss fuq dawk is-setturi li huma aktar rappreżentattivi u e, fejn kien possibbli li nsibu ehm, dejta suffiċjenti. Dawn huma setturi li għandna fil-linji blu meta l-oħrajn mbagħad fabjat ma ġewx studjati. Ovvjament il-PowerPoint imbagħad ser jiġi miżjud fl-aħħar informazzjoni. Imbagħad għandna informazzjoni tal-studju fuq l-evalwazzjoni tal-2004-2014 juri li l-ispejs regolatorji kienu qegħdin jikbru bil-mod il-mod u dan il-żidiet jista' jsiru 2007-2008 minħabba tħul fis-seħħ ta' Rich u CLP anticipazzjoni ta' implementazzjoni tal-fazi tlieta, ITS e fazi tlieta. Dan u dinja bistima vaga. Għax diffiċli li dawn namlu leġizlazzjoni u kalkulaw il-spejjeż kont is-snin partikolari. Xuħut minnhom li l-riżultati tagħhom narawhom biss wara ċertu mont ta' żmien. istudju juraw li għall-industrija tal-kibika il-drivers il-jum ewlenin tal-emissjonijiet li huma terz ta' dawn l-ispejjeż, u mbagħad il-leġizzazzjoni tal-kimika 30% u il-leġizzazzjoni tal-ħaddiema. U l-konklużjoni hija li qed nistgħu niġduha li l-industrija tal-kimika hija affettwata minn ħafna pakketti differenti leġislattivi u mhux riċ biss. U ta' ċertu punt eh, dan huwa proporzjonat tal- li b'salima pont huwa proporzjonat tal-benefiċċju ma nistgħux eh, nwiġbu skont il-evalwazzjoni kumulattiva u jridu nanalizzaw separatament. Il-riżultat interessanti huwa l-varjanti tas-sem tal-ispejjeż regolatorja brabta mal-valur miżjud ta' xi sottotatturi għal pesticidi u kimiċi agro oħrajn dawn huma ta' 52% meta mbagħad spejjeż regolatorji li huma tanqas importanza fis sottostruttura tal-plastics huma ta' 30% dawn l-ispejs regolatorja affettwaw is-sostenibilità tal-kumpaniji eh, u għandhom impatt fuq il-abilità tagħhom li jinvestu fil-ġejjieni. Mod partikolari jekk eh, dawn ma jistgħux jiġu ħasam il-kompetituri. Però ma tiġbed biss konklużjonijiet aħarin laqas brabta mal-impatt ta' fuq il-kompetitività jew jekk il-leġiżlazzjoni tagħna hija tajba biex tiġi evalwata, dan irid isir permezz tal-fitness check. Ħa nispjega s-sama taħjar il-komplementarjetà bejn dawn iż-żewġ eżerċizzi, il-Communitive Cost Assessment u l-Fitness Check. Is-CCA huma huwa mod kif aħna irridu nkejlu il-ħtieġa kimiċi għal ċertu industri kimiċi. U kontrast bħala kontrast il-fitness check iħares lejn effettività u effiċenza u relevanza u koerenza ta' leġiżlazzjoni speċifika għamma mhux industrija. Allura għandek dan il-qabil bejn industrija u leġiżlazzjoni li huma żewġ affarijiet differenti. Il- Evalwazzjoni kumulattiva tal-istudju żviluppa metodoloġija biex inkejlu dawn l-effetti kumulattivi tal-leġiżlazzjoni u dan applikaw għall-industrija tal-kimiċi. Ir-riżultat ukoll jista' jintuża għal fitness check fuq il-leġiżlazzjoni kimika. Li mhux biss reach, għaliex ir-reach apparti. U sabiex inti tiġbed eh, konklużjoni ta' politika minn dan l-evalwazzjoni ta' analiżi ta' spejjeż, inti tittara li ma' spejjeż huma importanti f'termina ta' effettività ta' din il-leġiżlazzjoni. Fil-ferma tiegħi dak li jridu nevitaw huwa li jkollna qabbil dirett ta' dawn tal-benefiċċji ma' leġiżlazzjoni u l-ispejjeż regolatorji tal-kumpaniji. Kif qed qabel dawn l-ispejjeż regolatorji jista' jkollu waslu għal spejjeż tas soċjetà pereżempju meta jkollna telf ta' xogħol. Iżda dan irid jiġi intwer intwera każ f'każ. U allura rridu ikonna dan l-evalwazzjoni kumulattiva bit-tieni fażi kif qed taraw dan l-slide u li nanalizzaw differenzi bejn l-ispejjeż regolatori fl-Unjoni Ewropea u kif qed bat fil f'reġuni oħrajn fid-dinja. U għan analizzaw u naraw jekk dawn iż-żewġ vantaġġi kompetittivi għall-Unjoni tal-kumpaniji kemiċi tal-Unjoni Ewropea x'inhuma. Sus minn importa il-vantaġġi ġdaqsek? għan nkomplementaw il-studju tagħna kumulattiv f'tieni fażi billi nanalizzaw id-differenzi bejn ispejjeż regolatorji fl-Unjoni u dawk raġuni oħrajn. U rridu nanalizzaw jekk dan iwassal għal żvantaġġi kompetittivi għal kumpaniji kimiċi tal-Unjoni. Jekk ikun hemm provi għal dan it-tip ta' spejjeż soċjali mela dawn irridu jitqisu u nivverifikaw jekk l-leġiżlazzjoni tagħna hija tajba biex intuża. Ir-riżultat mill-evalwazzjoni jista' jintuża biex naħsbu ftit dwar xi titjib fil-leġiżlazzjoni kif pereżempju kif dawn l-ispejjeż jistgħu jintużaw biża mingħajr ma naqsu livell ta' protezzjoni. Dan jistgħu jiġu diskussi iktar skont ukoll is-sostenibilità ta' kull pajjiżi. L'an huwa li nverifikaw fejn il-punti ewlenin tas sistemi ekonomiċi għall-industrija jinstabu. Għabbel eh, aħna operajna biss fuq livell ta' perċezzjoni, issa għana l-provi għad-dispozizjoni tagħna. U f'dan ir-rigward huwa importanti li aħna nkomplu x-xogħol tagħna u jkollna u nipoġġu x-xogħol regolatorju f'kuntest iktar wiesa. X'inhu s-sehem sem f'termini tal-volur miżjud? 2% 5% tal-ispejjeż addizzjonali jistgħu jitqisu bħala relattivament baxx. Iżda dan jista' jissaħħan parti kbira tal-marġni ekonomika li titterġa tinvesti fl-innovazzjoni dan huma mistoqsijiet aħna nippruvaw inwieġbu bil-studji li jmiss. Grazzi tas sew ċer u jiena għad dispożizzjoni tagħkom jekk għandkom mistoqsijiet. Grazzi. Grazzi ta' din il-preżentazzjoni. Ma nafx issa jekk hemm xi minn biex jitkellmu. Grazzi tassew. Rappresentant tal-Kommissjoni Ewropea qalet illi l-istudju ta' CCA huwa parti minn min puzzle ta' leġislazzjoni. Mejna għandi mistoqsija. Jekk eh, barra ġifiri dan istudju kommerċjali li eh, jiffoka fuq il-patta leġizlazzjoni u fuq il-Ministrija Kemika, jekk ukoll irridux insibu kif l-industrija tal-kemika għandha għandax taqsam għal tista' taħloq għal iktar spejjeż għal budget nazzjonali. Għax wis eh, nibża illi ekkonem hemm problemi regolamentazzjonijiet tal-industrija tal-kimika. Jekk ma regolawx iktar ħajkonna spejjeż uħar mill-aħħar. Ma nafx jekk il-Kummissjoni ma nafux jekk l-industrija fil-verità qed iżżid mal ispejjeż tal-budgets nazzjonali. Dan dinina, dan huwa studju vinkolanti, mhux vinkolanti, skużani, li hija pjuttost vaga u naħseb ftit kemm swalna flejjes dan it-tip ta' studju. Jien naqbel ma dak kien intqala li xekin inħarsu lejn il-kompetitività tal-industrija hija ġustifikata tajba ma hija ġustifikata li konna studju mill komissjoni fuq eh, dawn il-kwistjonijiet meta nħarsu dadaq li jasamet il-kollegi. Jekk inħarsu lejn il- regolamentazzjoni u leġislazzjoni f'dan ir-rigward. Aħna rridu ngħidu lil pubbliku illi istanna l-kompetitività tal-industrija tal-kimika fl-Ewropa li jridu konna li leġislaw fuq l-Ewropew għalih. Jien ma nasibx jew minħabba regolamentazzjoni illi l-affarijiet sejjin għall-ar. bżonn regolamentazzjoni. Kol studju sa segwitu jitkellem dwar dan ir-regolament tazzjoni li miflok li ħares lejn effetti ħiżiena u negattivi li joħorġu minnhom jien naħseb illi Iva dan jema ħafna spejjeż imma ċertu benefiċċju wkoll. U dan isaħħaħ il-kompetittività tal-industrija tagħna u tal-kredibilità tagħna meta nirġu għal evalwazzjoni ta' impatt u naħseb li jista' jkun ta' benefiċċju. Dak li jiena interessani huwa li dak li kien il-bażi ta' dan kollox kienet id-data ta' statistika. Il-Kumitat kellu pożizzjoni ċara din il-proċedura hija superflua fil-verità. Il-Kummissjoni tagħmel dan l-istudju ma ħsibx jew però daqshekk xira, fis-sens ma sax ħajsu bil-nawż problema. Grazzi. Ġad ieħor. Le? Għamela kommissjoni. Iva, kifet fil-bidu dan l-istudju huwa biss parti minn evalwazzjoni sħiħa li ħatir mill-kommissjoni. Ħar jkun hemm dak li mseħħel il-fitness check, ir-refit, eżerċizzju refit, li ser ikopri l-implikazzjonijiet kollha, inkluż il-benefiċċji, il-spejjeż fuq livell nazzjonali, leġiżazzjoni kimika, li għal barra minn riċ u li jkun hemm evalwazzjoni wkoll tal-leġiżlazzjoni tar-riċ għal-ġinja minn mill ġizazzjoni nifissa ġifiri. U għabbis meta konna stampa kolla li mbagħad nistgħu niġbu konklużjonijiet. Kif dan u sempliciment il parti minn stampa sħiħa. istituzzjoni li tkun speċjalizzata f'noqsma tekniċi bħal inġinerija per eżempju jew is-settur tekniku, hija sem dawn l-istudji jsiru mhux biex biex iżbed konklużjoni, studji jsiru biex tagħti informazzjoni. Ġifieri qegħdin hemmhekk biex inti ssir taf informazzjoni ta' fatti li aħna tlabna b'dak l-istudju biex ikonna ċertu ċifri dwar il-spejjeż kumulattivi ta' din iżda nijiex fidejn il-kontratturi li jagħmlu dan l-istudju illi jġbet konklużjoni jew rekomendazzjoni dan irdu jagħtu l-informazzjoni. Mbagħad il-Kummissjoni ser taħdem din l-informazzjoni għal evalwazzjoni u tipproponi dan lill-Parlament Ewropew fil-qasam tal-fitness check. Fil-dawl tal ispejja tal-istudju naħseb li dan kien 350.000 euro Ma naħseb li kopriet il-mistoqsijiet kollha, iżda nerġa' li wieħed mill-pedamenti li ser iwaslu lejn il-fitness check. U fil-fatt għajkunu il-fitness check illi jivalwa il-benefiċi kollha tal-leġiżlazzjoni kimika. Qed mill-bidu m'hemm dubi ta' xejn illi hemm benefiċi kbar illi inti jkollok riżazzjoni ta' kimika dinija fil-fatt meħtieġa sa M'hemmx dubju dwar dan. Maġban ma weġibtinix imma eh, xina kwa t nistaqsi fuq il-bazi ta' statistika ta' dan l-istudju. Dejta minn fejġit. Xin l bazi ta' l istudju Jem l-industrija ta' l kimika n nifissa jew inti ġbert id-dejta anti? Manna mistaqsija oħra l-ewwel Mr. Potts. Grazzi. Iva, mistaqsija addizzjonali. Jena dejjem kon naħseb illi għal dawn it-tip ta' missjonijiet ta' sejbit tal-fatti dejjem kien hemm JRC għalfej dak kien outsource jekk inti għandek il-JRC li kapaċi li hemm dan tistudju? Inti ħallas ġifieri 350,000 euro għal xi ħaġa li JRC kienet tista' tagħmel lilek? If you start from the last questions, um, I have to explain. Jiena nishtiq nispjega li meta il-talba tal-Kummissjoni saret li ġersi, aħna ħassu ġersi kol. Ġa mhux b'xej, u semlulna b'xej. Għax jridu nisasferixxu l flejes mill-linja budgetari l ġrc jew inkella l kontrattura estern. Ġifiri mhux li hemm xi differenzi. Issa dwar l-ammont tal kontrat eh, kien jindajna eh, ta' permett tal u e, regoli tal-utent għal-prokura l-akwist, ma nafx eżattament xini xini xumma regoli, ma dan huwa għandix għasamma l-akwist pubbliku. Ovvju kifet iżom, għanġer xi tħallasu. Ġifiri minn las finanzjarji xortem għendin. Issa dwar il-metodologija. Memx statistika. Mux fil-għallu għallura kontrattur fil għal raġuna xem xi spejjeż involuti. Ġabbar informazzjoni billi għamli talba li kumpaniji. Ġvijen informazzjoni li il-kumpaniji għedin jatuna. Mux permet U din hija informazzjoni li daħ informazzjoni nistgħu nieħdu. l-unika ħaġa nistaw nistgħu għal nistaw nistgħu nistaqsu l-kumpanija x'ma statistika disponibli. Thank you very much for your Grazie tassew. Xekkem xie kollegi jistgħu jkunu kontenti. Jem eh, Tajjeb wis mela. Issa nistaw nalqo dan il-punt Nistaw nistgħu għal punt li jmiss. Grazie l kummissjoni tal-li kienet magħna issa ngħaddu għal punt li jmiss preżentazzjoni tal-istudju fuq il-kriminalità marbuta ma' l-ispeċi selvaġġi. Għandna magħna l-Sinjura Gerstetter kif ukoll l-Sur eh, Stefan Sina biex jippreżentaw dan l-istudju. Għandkom 10 minuti xi ħaġa hekk insomma biex tippreżentaw dan l-istudju. Għandkom il-kelma u tistgħu tibdew bil-preżentazzjoni. Grazzi President għall-introduzzjoni u grazzi wkoll għall-istedina biex nippreżentaw dan l-istudju hawnhekk għal din l-udjenza. Aħna mill-istudju ekoloġiku bażat f'Berlin. Koordinajna dan l-istudju prokof tistgħu taraw mill-slide. Ix-xogħol inħadem minn konsorzju li kien jinkludi diversi istituzzjonijiet u persuni wkoll. L-an tal-istudju kien li natu stampa wisa tal-istat attwali ta' dan it-tip ta' reat fl-Ewropa u l rwol potenzjali tal-Unjoni Ewropea brabta ma' l-implementazzjoni effettiva ta' politika riċenti oqsma titjib u l valur miżjud potenzjali ta' pjan ta' ħidma tal-Unjoni fuq il-reati marbutin ma' l-ispeċi selvaġġi xi ħaġa adottata mill-Unjoni fis-26 ta' frar 2016 xi ħaġa dwar il-metodu użat għal dan l-istudju. Ovvjament għamilna ir-reviżjoni tal-letteratura eh, akademika, għamilna survey fuq l-internet ukoll fost 25 pajjiż, però ma tantx waslunna tweġibiet. Kedna sintesi wkoll ta' data mid-database EU Twix li tiċċentralizza d-data fuq konfiski rapportati mill-Istati membri u kellna analiżi wkoll skont il-pajjiż, inkluż intervisti ma' esperti nazzjonali għal ħames pajjiżi: Ġermanja, l-Olanda, l-Polonja, Spanja u r renju Unit. Dawn ir-rapporti <clears throat> ġew pubblikati b'mod separat. u konkludejna mbagħad b'rakkomandazzjonijiet li ġew żviluppati fuq is-sejbit tagħna però anki abbażi ta' sejbiet oħrajn, pereżempju l-proġett e-face. Proġett fuq kriminalità ambjentali. Xi ħaġa konkluża dan l-aħħar. Xi wħud mill-membri ta' dan l-istudju kienu involuti wkoll hemmhekk fl-istudju li ieħor fil-fatt. Fil-qosor issa intukom idea tal-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet li ħarġuna bihom. L-Unjoni Ewropea hija kemm destinazzjoni kif ukoll post ta' transitu għal prodotti tal-wildlife. Għatem l-element tal-mammiferi u bħala destinazzjoni insibu ir-rettili, l-kavjar, ħut, pappagalli, eccetera konfiski huma konċentrati f'pajjiżi fejn għandhom volumi ta' kummerċ imdaqsejn bħal Ġermanja, l-Olanda, Spanja u l-Franza u Renju Unit. U xejrit kienu pjuttost kostanti dan l-aħħar. Hemm l-importanza dejjem tikber ukoll taċ ċentri tal-mailing u tal-internet ukoll dawn il-mailing centers. U ovvjament l-internet. Dan l-istudju identifika erba rotot importanti. l ewwel net, mammiferi kbar, bħal l-infanti mill-Afrika li jmorru l-Azja permezz ta' trade hubs tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm il-kutrabandu wkoll mal-kosta u affarijiet ukoll marbutin mal-kummerċ tal-annimali domestiċi. Imbagħad hemm ukoll ir-rotta tal-asafar u fl-aħħar net annimali tar-Russija u tal-Asja traffikati permezz tar-rotot blart tal-vant tal-Ewropa. L-esportazzjonijiet Asjatiċi wkoll prodotti mediċinali alternattivi li joriġinaw mill mammiferi li ġew importati mill-Azja permezz ta' ċentri kummerċjali Ewropej. u mbagħad jiġu lura eh, fil-forma ta' mediċina alternattiva. Bl-annimali russi s-situazzjoni mhix daqshekk komplikata għaliex ma tantx narfin. Dawn ir-rotot tista' tarawhom fis-slajd li jmiss fil-fatt il-vleġġeġ il-ħomor huma dawn ir-rotot li semmejt eh, lavorju, ġlut eccetera. Imbagħad għandek ir-rot tal-ħadra, il-kontrabandu kostali, l safar, imbagħad eh, għandek ukoll ir-rotta vjola biex ngħidlek l-annimali russi u prodotti ta' esportazzjoni azjatiċi. Issa, l-leġizlazzjoni u l-infurzar tagħha il-qafas regolatorju tal-Unjoni Ewropea jidher li huwa b'saħħtu biżejjed tħassib ewlieni huwa livelli insuffiċjenti ta' infurzar fuq medda komunitarja. Spiss jiġri li hemm livell baxx jew li varja ta' sanzjonijiet noqqas ta' riżorsi, ħiliet tekniċi u ekspertiż fost il-pulizija, prosekuturi u awtoritajiet ġudizzjarji u priorità baxxa mogħtija il dan it-tip ta' reat min-naħa tal istituzzjonijiet ta' nforzar. Hemm problema ta' informazzjoni wkoll u ftit informazzjoni mill-Stati membri dwar sanzjonijiet. sanzjoniet li varjaw ukoll ħafna skont il-pajjiż. U ftit jew xejn informazzjoni dwar il-livell ta' kooperazzjoni bejn l-aġenziji wkoll. Dwar kriminalità organizzata u l-ħasil tal-flus. Ir-rilevanza hawnhekk idvarja skont il-pajjiż ukoll f'ħafna stati membri ma kenniex evidenza li dawn il-fenomeni ħasil tal-flus, eċċetera, kienu problema, però ma tantx għandna evidenza empirika lanqas fuq ix nibbażaw il-valur miżjud potenzjali ta' pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġi rikonoxxut b'mod wiesa wkoll fil-proċess ta' konsultazzjoni li għamilna. Issa se nipprova ntikom idea dwar ir-rakkomandazzjonijiet li ħriġna bijom. Raggruppati skont suġġetti differenti l-ewwel nett prioritajiet. Il-priorità dan il-qasam hija prekondizzjoni biex ikun l-allokazzjoni meħtieġa ta' biżejjed riżorsi. Din hija xi ħaġa importanti kemm fuq livell politiku kif ukoll fuq livell prattiku. Pereżempju nqisu l-annimali u pjanti involuti kollha mhux biss nifokaw biss fuq ir-rinoċeronti u l-elefanti, imbagħad u importanti wkoll li nużaw ir-riżorsi skarsi li għandna, pereżempju permezz ta' kontrolli ffokati. Suġġetti ieħor huwa e, tnaqqis tad domanda fuq il livell tal-Unjoni Ewropea e, identifikajna strateġiji għat naqis ta' domanda għal konsumaturi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fir rigward tal-kummerċ fl-annimali domestiċi, banda l-oħra biex nappoġġaw tnaqqis fid-domanda f'pajjiżi importanti. L-ispeċjalizzazzjoni wkoll huwa suġġett importanti. Nrakkomandaw li ikun hemm staff speċjalizzat taħriġ u skont teħtieġa wkoll unitajiet speċjalizzati fil-livelli kollha. Il-kooperazzjoni importanti wkoll involviment aktar b'saħħtu tal-Eurojust u l-Europol pereżempju. Anki vizavi ħidma trasconfinali u l-finanzjament ta' turi jew l-enin ukoll, pereżempju networks ta' Sar. Suġġett importanti ieħor huwa reġistrazzjoni tad-data u l-aċċess għad-data xi ħaġa importanti interalja biex ikonna kontrolli fokati. Hawnhekk irridu nħeġġu jew nobbligaw stati membri biex itejbu il-ġbir u l-iskambju tal-informazzjoni tagħhom. Issa sanzjonijiet u ċar li l-livell ta' sanzjonijiet għandu jirrifletti s-serjetà l-gravità ta' dawn ir-reati. L-istati membri għandhom jaddottaw approċ toolbox, ġifir li jużaw diversi strumenti, strumenti penali u amministrattivi wkoll. U għandu jkun hemm ukoll armonizzazzjoni fis-sanzjonijiet xi ħaġa diffiċli din li teħtieġ ħafna riflessjoni u diskussjoni. Però għandu jkun hemm xi ħaġa li ssir fil-qafas tad direttiva tal-kriminalità ambjentali. Intemm il-preżentazzjoni tiegħi issa B'xi kummenti fuq il-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea kellna xi rakkomandazzjonijiet fl-istudju tagħna. U kien hemm ħafna punti li korrispondew għal forma tal-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Rakkomandajna, pereżempju, mhux biss li niffokaw fuq l-inforzar però anki il-prevenzjoni u s-sħubijiet globali il-forma tal-pjantazzjoni eh, komunikat l-Konsil jisħaq fuq il-prioritajiet politiċi. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-armonizzazzjoni ta' sanzjonijiet u hemm ukoll il-kwistjoni tal-timelines dwar miżuri individwali hemm konverġenzi kbar bejn ir-rakkomandazzjonijiet tagħna u l-pjantazzjoni. Imbagħad l-aħħar punt l-effettività tal-pjantazzjoni tiddependi fuq impenn politiku għat-tul u r-riżorsi meħtieġa biex dan ix-xogħol isir. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa kollegi li jixtiequ jitkellmu nistidinhom jagħmlu dan. Grazzi President u grazzi l-Sinjuri għal din il-prezentazzjoni. Pala membru tal-grupp MPs for Wildlife, Ina ħafna nġilet għal dan il-pjantazzjoni komunitarju kontra dawn ir-reati kontra l-ispeċi selvaġġi. U dinja kisba kbira, il fl-aħħar il-Kummissjoni ħarġet b'dan il-pjantazzjoni żvilupp tassew promettenti fl-opinjoni tiegħi. Għalkemm naħseb li l-pjantazzjoni ma tantx huwa ambizzjuż, seta kien ambizzjuż aktar. Aħna naqblu ma ħafna missejbit tagħkom, però rajtu koll l-evalwazzjoni tagħkom ta' sitwazzjoni hija qrib ħafna l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni l qafas leġislattiv attwali u għaxxira huwa tajjeb għas sitwazzjoni preżenti. Huwa biżejjed ukoll biex niġġieldu dan il-fenomenu. Naqbel ukoll li fil-qafas legali eżistenti hemm ħafna marġni ta' manuvra biex insaħħu l ħidma tagħna kontra traffikar u dawn ir-reati kooperazzjoni ma l-autoritajiet taħriġ tal-istaff, edukazzjoni, finanzjament aħjar tal-istaff, etc. ċorta waħda naħseb li se jkollna bżonn azzjoni leġislattiva addizzjonali biex inżidu l-effettività tagħna fil-ġlida kontra dawn ir-reati. L-istudju tagħkom u l-pjantazzjoni tal-Kummissjoni jgħidu biċ-ċar apparti minn hekk li n-nuqqas ta' armonizzazzjoni u n-nuqqas ta' sanzjonijiet effettivi huma xkiel għal l-effettività ta' din il-ġlida. Naħseb li hawnhekk għandna bżonn armonizzazzjoni ta' regolamenti nazzjonali u għandna bżonn ukoll sistema ta' sanzjonijiet xirqa fl-Ewropa li tkun xi ħaġa li tikkastiga lil dawk l-individwi u gruppi li iċċabsu jdejhom dawn l-affarijiet. Niġbdilkom l-attenzjoni wkoll li e, reati marbutin mal ispeċi selvaġġi xi ħaġa bħal din ma nistawx nindirizzawha b'mod iżolat. Ovvjament aħna dejjem nitkellmu dwar approċċ sistematiku, però Xi ħaġa bħal din hija marbuta mill-qrib mal-kriminalità organizzata dawn il-gruppi li operaw fuq sma oħrajn inkluż eh, il-kutrabandu il-kutrabandu tal-armi, per eżempju, traffikar tal-nies, ecc. Rridu normalizzaw mhux biss regolamenti u ħidmiet tal-Istati membri f'dan il-qassam, però rridu normalizzaw il-ħidma tagħna wkoll viżavi il-ġlida tagħna fil-konfront ta' reati u gruppi kriminali oħrajn fuq sma oħrajn għaliex hemm rabta mill-qrib bejnhom dawn u xi kultant l-istess gruppi ikunu għadin ibillu subajhom fiż-żewġ oqsma Eh, rridu nikkoperaw mill-qrib f'dan ir-rigward u hemm kwistjoni addizzjonali li naħseb li tiġi mitqisa wkoll. Jiġifieri l-effett tal-korruzzjoni. Ovvjament huwa importanti li wieħed ħarreġ u jeduka l-awtoritajiet u l-istaff li jaħdmu f'dan il-qasam, però bħal fuq smoħrajn anke f'dan il-qasam irridu nqisu l-fatt li l-korruzzjoni hija kwistjoni problematika li twassal biex il-ġlida tagħna tkun inqas effettiva għaliex bekk il-gruppi kriminali jkunu jistgħu jevitaw l-azzjoni tal-awtoritajiet. Ikun hemm il-korruzzjoni. Naqbel ukoll li biex naqsu d-distak ta' nforzar bir regolamenti eżistenti, Din hija xi ħaġa importanti ħafna, però għal darba oħra ikolli ngħid li meta nitkellmu dwar appoġġ għall awtoritajiet fil-pajjiżi ta' oriġini huwa importanti dan irridu nagħmluh però xi kultant għandna l-istess problema fl-Unjoni wkoll. Inti semmejt ir-rotta tal-Vant. L-ispiss ma tkunx fiċ-ċentru tal-attenzjoni għaliex in-nies jiffokaw fuq il-Mediterran eh, traffikar tal ispeċi eżotiċi l-Afrika, eċetera, però l-vant huwa importanti wkoll din ir-rotta l-ewwel net eh, rotta li twassal għar-Russja, però anki għall-Asja wkoll. U hemm l-involviment tal-istati membri tal-vant ukoll dawn eh, l-istati membri ma tantx ikollhom finanzjamenti b'saħħithom ukoll ma jkunx hemm eh, azzjoni effettiva kontra l-korruzzjoni u ma jkunx hemm taħriġ xieraq għall-istaff eh, relatat. L-aħħar żewġ affarijiet li nixtieq ngħid l-ewwel nett innuqqas ta' pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali Huwa tajjeb li għandna dan il-pjantazzjoni Ewropew, però f'ħafna mill-istati membri hemm nuqqas qabbiet ta' pjanijiet ta' azzjoni mingħajr dan jekk se ndew biss eh, bil-pjan Ewropew ma nistgħux inkunu effettivi. Hemm bżonn pjanijiet eh, nazzjonali. U hemm bżonn li norbtu wkoll il-ġlida kontra dawn ir-reati ma l-għaniet tagħna marbutin ma l-SDGs. Xi wħud minn dawn l-SDGs tal-ġnus u huma marbutin ukoll mal-ġlida kontra l-poaching u traffikar ta' speċi protetti. U allura rridu nużaw din l-opportunità biex narmonizzaw il-ħidma tagħna brabta mal-SDG saħna u l-entitajiet tal-ġnus maquda fil-ġlida kontra din it-tip ta' kriminalità. Grazzi ħafna l darboħra tal-preżentazzjoni u nittama li fis-snin li ġejjin nibdew naraw kif il-pjantazzjoni tal-Kummissjoni jibda jiġi implementat. Għax strateġiji u dokumenti għanna kieku, eh? pero saridu naraw kollox kif se jiġi implementat. U nittamaw li flimkien ma l-Istati membri l-Unjoni Ewropea tkun effettiva fil-ħidma tagħha. Bekk b'mod li l-ġlida tagħna tkun aktar effettiva, grazzi. Thank you very much, Mr. Nano. Grazzi ħafna, Sassur Nano. Signora Nano. Grazzi, skont il-Komissjoni Ewropea, wit tminja għasa 20 biljon euro imorru għal gruppi kriminali organizzati fil-qafas ta' trafik ta' dawn it-tip ta' speċi salvaġġ. Jekk inqabluhom ma' traffika ta' drogi jew il-persuni jew l-armi nistgħu qabluhom Però ma jeżistux eh, mirakli para soluzzjonijiet. ħafna drabi aħna għandna l bejn il-proibizzjoni totali u għafas leġiżlazzjoni prattiku illi jagħmel l-inqas ħsara. Jekk aħna nieħdu l-eżempju tal-kaċċa fl-Afrika, mela tal-infant mela dan nistaw nistaw b'xi mod naraw kif nistaw nagħtu ċertu privileġġi lil kaċċaturi jekk dawn jiru li qed juru bħal li qed jagħmlu parti minn dinmanizmu tal-ekonomija Afrikana li hija meħtieġa. Fl-istess ħin aħna rridu ikunna bżonni protetti li jiġu rispettati imma fil-qafas eh, li mhumiex li ma jistgħux jiġu protetti li huma żoni griżi din hija aktar problematika. Il-protezzjoni ta' dawn is-speċi jistgħu jkunu biss eh, eh, jaħdmu jekk aħna nimplementawhom. Ġifieri, aħna rridu dispożizzjoni iktar ristretti ta' u aħna rridu illi l-pajjiżi kollha jadattaw l-istess involviment li dan ikun applikat mod effettiv. Thank you very much. Now, Mr. Potts. Grazie ħafna, Sir Potts. Grazie ħafna, Sur President, mela fil-qosor ħafna. Inti semmejt li inti kooperajt ma' biss ħames pajjiżi. Ovvjament dan huwa importanti ħafna għaliex dan l-infurzar tal-liġi jsir minnaħa tal-istati membri. Iġbir jiġifieri fuq livell Ewropew dan jista' jsir. Issa r-rakkomandazzjoni tiegħi ma nafx sa fej inti tlabt eh, esperjenzi mill-pajis tijaj, mir-Repubblika Ċeka, li xaħna għandna suċċess mhux ħażin eh, fit-tisjieħ ta' din il-leġiżlazzjoni huma jikkonfiskaw annimali, jikkonfiskaw eh, il-qarn ta' rinoċeranti, eċetera. u huma għandhom ċertu suċċess. Għalhekk jiena ma nafx fej għażilt biss ħames pajjiżi mill-Unjoni Ewropea. U mistoqsija oħra fil-fatt il-kollega tiegħi wkoll diġà semma dan, niprofa niformula eżattament. eżattament il-legal trading qed jappoġġa il-kriminalità tal-speċi slava ċi qed jiwaqfu. Meta qed nitkellmu dwar ikkaċċjar sostenibbli, eċetera. Jagħti aktar appoġġ meta noħolqu su leġittimu jew inkella qed ikompli jgħin l-legalità, ġifieri dan huwa punt importanti. Grazzi ħafna ma nafx jekk ftakarċ in mistoqsijiet kollha għaw ħadd ieħor jixtieq saqsi. Le, mela nista' ngħaddu l-kelma lill-awturi biex jerġgħu wieġbu biex kompli wieġbu. Grazzi ħafna. Kien hemm żewġ mistoqsijiet diretti mbagħad xi punti oħra ħan fuqhom u l-kollega mbagħad ħajkkummenta wkoll fuqhom. L-ewwel net il-kwistjoni ta' għalfej ħames pajjiżi ġew studjati fid-dettal ħan nispjegalkom li ħana ma studjajniex biss dawk il-ħames pajjiżi ħarisna wkoll lejn ir-rapporti sajti sa' 25 stat membru u għamilna starriċ ukoll fost l-uffiċjali ta' 25 stat membru ġvi ħames pajjiżi li ġew studjati għalix din hija dejjem kwistjoni ta' kemm għandek budget, kemm għandek ħin biex fil-fatt tista' tagħmel studju bħal dan, u mbagħad aħna konna qegħdin nippruvaw inkunu rappresentanti ta' numru ta' stati membri differenti. Per eżempju, għax ġew identifikati mill esperti għax huma ħabs għal din it-tip ta' kriminalità ta' dawn l-ispeċi slava, ċew inkella li għax huma e, tajbin ħafna għall isforzi ta' infurzar, imma aħna stajna nażlu anka pajjiżi oħra Iġveri dejjem għanna għazla x'namlu imma l-għazla ta' dawn il-pajzi kienu qegħdin jirrappreżentaw ukoll pajzi oħra fl-Unjoni Ewropea. Issa semmew xi aspetti oħra il-kwistjoni tal-kriminalità organizzata. Fil-fatt aħna r-reviżjoni tal-literatura tagħna uriet li hemm ħafna studji li juru r rabta bejn il-kriminalità tal-ispeċi slavaċ u dik organizzata u fil-intervisti li għamilna fċertu pajizi kien hemm esperti li qalu b'mod speċifiku juma ma jaħsbux li il-kriminalità organizzata hija problema f'pajjiżhom brabta mal-kriminalità tal-speċi slavaġ, pereżempju fil-Ġermanja u l-Olanda wkoll. Għalek issa forsi jkun il-kas li fċertu stati membri tal-Unjoni Ewropea e, u mux biss l-Unjoni Ewropea jista jkun il-kas anka fċertu pajizi terzi, iġbir ma nix nassumu li dinja problema fl-istati kollha tal-Unjoni Ewropea. Issa mbagħad il-kwistjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni u jekk l-istati membri għandhom xi kollhom. Ovvjament, hija idea tajba li nagħtu priorità lill kriminalità ta' dawn l slava slavaċ ikona pjanijiet ta' azzjoni. Aħna fil-istudju tagħna eżaminajna wkoll jekk l-istati membri fil-fatt diġà kellhomx pjani eh, pjanijiet ta' azzjoni fuq din it-tip ta' kriminalità, uħut minnhom kellhom, uħut oħra ma kellhomx, imma ta' min jgħid li għal ċertu stati membri kienet deċiżjoni li ma jkunx hemm din dan pjan ta' azzjoni. Aħna qegħdin nagħmlu bizzejiet għalhekk ħadna deċiżjoni li ma jiġix adottat il-tip ta' pjanta azzjoni għalhekk jekk sat membru mandux pjanta azzjoni irridu naraw mill-qrib fej, jekk u miexet qed jagħtu biżejjed priorità jew inkella jekk hemmx mekkanizmi oħra sabiex dan isir. Mela xiżjed Iva, punt addizzjonali xtaqt ngħid xi ħaġa fuq is-sanzjonijiet għaliex kien hemm kollegi qabli li qalu li aħna fil-fatt maħniex qed noħorġu pożizzjoni b'saħħitha favur is-sanzjonijiet tal-kriminalità tal-annimali u xtaqt nispjega il-ħsieb wara dan. Dak li sibna meta konna qed naraw x'inhuma sanzjonijiet u li dawn fil-fatt qed jiġu imposti fuq il-kriminalità rajna li huma il-bot mill-massimu eh, li jeżisti u din hija xi ħaġa li hija minna għall-istati membri kollha għalhekk jekk l-istati membri xtiequ jimponu sanzjonijiet aktar stretti jistaw jagħmlu dan u jekk il-massimu statwatorju jkun aktar din mhix garanzija li dawn is-sanzjonijiet ħajġu imposti u nkella li l-istampa fl-istati membri ħatkun aktar uniformi. U għalhekk aħna qegħdin ngħidu li hemm bżonn li konna sforzi fl-infurzar l-ewwel qabel kollox u mhux nagħmlu kollox fuq il-karta li mbagħad forsi ma tbiddilx ir-realtà. Iva u punt addizzjonali nistgħu nżidu huwa li ir-raġuni fej aħna nrakkomandaw. Jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar l-armonizzazzjoni ta' sanzjonijiet hemm bżonn li nagħmlu dan fil-kuntest tal-direttiva tal-kriminalità ambjentali u mhux biss id-direttiva fuq l-speċi slavax biex ikonna ċertu koerenza koerenza fiħdan l-istati membri kif ukoll koerenza ma' suġġetti oħra. Ġifieri jekk għan indirizzaw l-armonizzazzjoni tas sanzjonijiet dan għandu jsir minn tal-inqas fil-kuntest tar reati eh, ambientali u mhux biss eh, reati li għandhom xjaqsmu mal-ispeċi slavaċ biss. Semżon li l-affarijiet imorru kollha flimkien dwar il-pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea li mhix ambizzjuża biżejjed Ovvjament għamma kienx xogħol tal-istudju tagħna nevalwaw pjanta azzjoni li fl-aħħar mill-aħħar xorta waħda kienet għadha ma teżistix fl-aħħar tal-istudju, jiena naħseb li jekk tqabbilha ma' rakkomandazzjoni tal-2007 fej għandek il-progress imma mhuwiex biss fuq l-infurzar kif ukoll hemm ċertu elementi ta' prevenzjoni kif ukoll perspettiva globali li hu x'inhu il-każ huwa progress u anka itina ftit eh, idea ta' skadenzi u monitoraċ, xinkella tista' tajt li għandek pjanta azzjoni tal-Unjoni Ewropea hemm ħafna pjanijiet imma dan kollu qed isir fil-karta biss. Umbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux applikati fil-ħajja reali, ġifiri bil ta' azzjoni u minnajrom jena naħseb li dawk nazzjonali staw jgħinu ma jistaw jiġu implementati u kol, anka jekk ma jkun jeżistux il-pjanijiet ta' azzjoni. Mal-monitoraġġ timelines huma kwistjoni importanti ħafna. Issa leġiżlazzjoni addizzjonali, aħna maħniex qed ngħidu li l-leġiżlazzjoni addizzjonali kienet superflua. Imma aħna xtaqna sempliċiment u għedna wkoll li ħafna partijiet interessati għalu li l-leġizlazzjoni kienet komplessa ħafna fuq din il-kwistjoni tal-kriminalizza tal-ispeċi slavax, mux dejjem huwa faċli wieħed jifhem. U hemm ukoll xi nuqqasijiet li jistgħu jiġu indirizzati Per eżempju dwar il-problema li il-kummerċanti ħafna drabi eh, jikonvinċu l-nies li annimali li fil-fatt wildu slavaċ ikunu ġew imrobbija apposta. Min tobra rittu tenfasizzaw il-punt li fuq mod ġenerali l-qafas leġislattiv jider li sejjer tajjeb. Imma hemm problema ta' infurzar Għalek, il-priorità għandha tkun fuq it-tisħiħ ta' leġiżlazzjoni eżistenti mhux noqogħdu noħolqu leġiżlazzjoni ġdida fejn għal oħra jkollok il-problema tal-infurzar. Tajb wis, naħseb li għatanna mistoqsija miftuħa dwar ir-relazzjoni tal-kummerċ legali u dak illegali u jekk neliminaw dak illegali jew jekk inħallu dak legali jekk hux ħaj wassal għat-twaqqif għal waqfa mill ehm, kummerċ illegali u id-differenza bejn il pajizi għaliex hemm min jagħmel dan għal profitt, hemm min qed jiġbor jagħmel kollezzjoni ta' speċi rari Jiġifieri il-raġunijiet għal fej jisir jista' jkunu differenti u għabbażi tal-intervisti li saru nistgħu ngħidu li ovvjament li nfurzar qed isir dejjem aktar diffiċli minħabba l-fatt li kultant l-istess speċe tista' tkun imrobbija fil-elu ġifri dan isir b'mod legali, ma l-istess speċi jista' jkun li tkun imrobbija barra u għalhekk f'dak il-każ ikun illegali imma trid kollok l-arfin biex tagħmel distinzjoni bejn l-annimali. Minnaħa l-oħra, nista' jkun li qed nirreferu għal kumment li kellha qabel dwar ir-rabta bejn il-ġlieda tal-kummerċar ta' dawn l-ispeċi slavaċ ehm, u anka il- il-trobbija tagħhom u jista' jkun anke sors ta' tħul li wieħed irobbi ċertu speċi mbagħad jagħmel kummerċ tagħhom. Ma jekk tħares lejn setturi oħra ta' kriminalità, sempliċement għax ċertu kummerċ jiġi jisir e, kriminali ma jfissirx li jieqaf. Iġbri li namlu kollox li kollox huwa illegali mhux bil-fors li ħajwaqqaf Eh, il-kummerċ li jisir u rridu naraw mbagħad l infurzzar Jien hija kwistjoni komplessa u rridu naraw id-dettalji ta' liema pajjiż, liema speċe, eċċetera. Grazzi ħafna għanna talba addizzjonali għal kumment mill-Viċi President. Iva mhux ħantawwal, xtaqt nagħti reazzjoni inti semmejt li forsi l-infurzar huwa aktar importanti minn li jsiru il-liġijiet imma kultant iż-żewġ affarijiet huma marbuta fl-imkien, pereżempju fl-Ungerija pajjiżi, għandna liġi mm, kriminali stretta ħafna fuq il-kriminalità ambientali imma mhuwiex ċar mija fil-mija kif huwa applikabbli għal kwistjonijiet ta' eh, reati ta' speċi slavaċ U jekk il-qrati u l-prosekuturi pubbliċi jifmuha bħala traffikar ta' dawn l-speċi slavax jaqa' taħt il-liġi kriminali e, ambientali jista' jkun biżejjed ma' huma mhux qed jagħmlu hekk għalhekk forsi nistgħu nitolbu li jkun hemm infurzar imma bżonn ta' kjarifika. Hemm bżonn li ikun hemm regolamentazzjoni stretta fl-Unjoni Ewropea kollha kemm inkluż it-traffikar e, u b'dan il-mod ikunu qegħdin nagħmlu l-liġijiet. Very much, if you want to react. Well, I mean... Mela, trid reazzjoni? Palma qabel, aħna ma nix kontra li konna ċertu leġizlazzjoni, imma sempliciment irridu naraw fejn nistgħu nagħmlu aktar pis u hemm bżonn ta' kjarifika palma qed hemm ħafna partijiet interessati li qed jaħsbu li l-leġiżlazzjoni fuq il-speċi slavaċ huma naqra eh, kumplessi komplessi u forsi għalhekk jekk konna eh, kjarifika din tistaqtejn. Grazzi ħafna lill-esperti għal din il-prezentazzjoni utli issa nistgħu ngħaddu għal punt li miss. Fuq l-aġenda tagħna. agenda for today and we had in the agenda. Li zidna ma l-agenda tal-lum, kienet parti mill-agenda tal-bira, il-punt li jmiss. Huwa il-punt fuq l-iskart mill-bastimenti. Għanna l-Komissjoni prezenti u naħseb nistgħu nibdew mill-preżentazzjoni tal-Kummissjoni mbagħad wara namlu diskussjoni fost il-membri. Naddi l-kelma li kommissjoni għal dan il-rapport. Grazie ħafna, Sur President. Talli għal dar boħra poġġejt dan il-punt fuq l-agenda. Punt addizzjonali li xtat inressaq fil-bidu li ikun żball li nissottovalutaw l-effiċenza tal-presidenza tija kif ukoll ta' dan il-kumitat ġviri tal-ġestjoni tal-ħin. Għalhekk jiena nixtieq nirringrazzjak li irġajt poġġejt dan il-punt fuq l-aġenda. Issa dak li nixtieq nagħmel illum huwa li nippreżenta rapport tri annwali riċenti u nixtieq nagħmel tliet affarijiet. Nispjega l-metodoloġija. Tnej, niċċara l-ambitu tar-rapport u t-tielet Dwar il-lista tal-sejbiet, dwar il-metodologija dan huwa raba rapport tal-Kummissjoni fuq il-Waste Shipment Regulation ġi stabilita skont artiklu 51 ta' regolament u tkopri il-snin mill-2010 sal-2012 verament iva mhux li żjed riċenti. Em, dokument ta' ħidma kbir, b'ħafna ċifri huwa bbażat fuq rapporti differenti li rridu jiġu sottomessi kull sena. L-ewwel wieħed huwa kopja tar-rapport lis segretarja tal-Konvenzjoni ta' Basel li fiha numru ta' data kwantitattiva fuq il-ċaqliq transkonfinali ta' dan l-iskart perikolus, u t-tini rapport jagħti informazzjoni addizzjonali li ingħatat lill kummissjoni eh, bħala kwistjonarju sħarriċ. Aħna jizda għal għalkemm il-istampa eh, ġenerali ġiet ippreżentata għad hemm xi Hemm ħafna fatturi l ewwel net ir-rapport li intbat mill-istati membri huma l bażi tal-ħidma tagħna Iżda minħabba il-sottomissjonijiet li waslu tard minnaħat tal-Stati membri, il-Kummissjoni ma setax tagħti stampa ġenerali tad data inifissa imma f'ċertu każijiet l-Eurostat eh, produċiet ċertu kalkolazzjonijiet biex timla il-vojt. It-tieni net hemm xi inkonsistenzi oħra ovvji fid-data li innatat minnaħa tal-Stati membri mod partikolari ċifra totali tal-importazzjonijiet u esportazzjoni u esportazzjoni tal-skart bejn l-Stati membri membri għandhom ikunu l-istess ma mhux dejjem jaqblu u l-Eurostat indirizzat din kwistjoni mal istati membri żiedet l-isforzi tagħha sabiex ittejjeb il-kwalità tad-dejta għal perjodu ta' rapportar li jmiss. Issa dwar l-ambitu, il-rapport tal kummissjoni ppreżenta data dwar il-ħolqin, il-trattament u il-trasportazzjoni transkonfinali ta' dan il-skart perikolus fl-Unjoni Ewropea ma jindirizzax iċ-ċaqli ta' skart mhux perikolus Fil-fatt mem lebda obbligu taħt il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex jiġu rapportati dan it-tip ta' ċaqli u palma tafu l-esportazzjoni ta' skart eh, mhux periklus lil pajjiżi mhux tal-OECD u mhuwiex permess u għalhekk ir-rapport ma jindirizzax dan il-punt imma jagħti xi informazzjoni fuq eh, ġar ta' merkanzija illegali Issa xinu ma sejbiet ewleni? Mela, hemm erba' aspetti nixtieq nenfasizza l-ewwel net ir-rapport tal-Kummissjoni juri li bejn l-2000 u l-2012 il-ġenerazzjoni tal-iskart per kullus l-Unjoni Ewropea żdiet b'26 fil-mija fl-2009 kien hemm tnaqqis żgħir probabbilment minħabba il-kriżi ekonomika. It-tieni punt, it-trattament fiħdan il-pajjiż ta' oriġini għada ir-regola Fil-periodu ta' bejn l-2010 u l-2012, aktar minn 90% tal-iskart perikolus ġi trattat fil-pajis ta' oriġni. Hemm xi pajjiżi l-Lussemburgu, l-Irlanda, Malta, Slovenja li għandhom rati ta' esportazzjoni li hija aktar minn 40%. Għalkemm il-maġġor parti ta' dan l-iskart perikolus jiġi trattat fil-pajjiż ta' oriġni, eh, ċaqliq transkonfinali fl-Unjoni Ewropea żdied f'dan l-aħħar snin fil-fatt irduppjaw fil-perjodu ta' bejn l-2001 sal-2009. Iżda naqsu biftit fil-perjodu li qed nindaraw hawnhekk minħabba probabbilment il-kriżi ekonomika. ċertu stati membri hemm faċilitajiet sofistikati għat trattament ta' dan l-iskart perikolus fil-waqt li stati membri oħra m'għandhomx dawn l-impjanti u ħafna drabi l-faċilità l-aktar viċin li hija tajba tista' tkun fi stat membru ieħor u madwar 95% tal-ċaqliq transkonfinali tal iskart perikolus saru fost l-istati membri u dan jindika li l-Unjoni Ewropea bażikament irnexxila tikseb autosuffiċenza u li m'għandniex għalfej inserħu fuq il-kapaċità disponibbli f'pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea minn barra dan, aħna rajna li l-Unjoni Ewropea hija importatur ta' dan l-iskart perikolus minn pajjiżi terzi u fil-perjodu ta' bejn l-2010 u l-2012 l-ammont ta' skart li ġi importat kien aktar mill-ammont li ġi esportat u dan qabżu b'xi darbiet. Issa, l-espet ta' ġar ta' merkanzija legali. Għawa kaw mistoqsija kbira. E, shipments illegali tal-skart il leġizlazzjoni li aħna għanna ma tippermettix li kunem ċertu e, shipments, partikolarment lejn pajizi li qegħdin jizviluppaw kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea u lefta. Aktar minn 2500 kas ta' ġar illegali ġi rapportat f'dan il-periodu ta' bejn 2010 u 2012 wera zida ta' aktar minn sitt darbiet e, eh, tul il-periodu ta' rapportar. Maħna nafu li dawn ċifri li huma rapportati ma jirrappreżentawx is-sitwazzjoni attwali. L-ispezzjonijiet koordinati li saru minn impel jissuġġerixxu li l-ċifri reali huma ħafna aktar minn dawn aħna qed nippretendu li s-sitwazzjoni ħa tiġi kontrollata fis-snin li ġejjin. U mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena l-emendi l-ġodda għal regolament tal-Waste Shipment Regulation li ġew adottati mill-Parlament u l-Kunsill fl-2014 ħajibdew japplikaw. U dawn l-emendi jagħtu setat addizzjonali l awtoritajiet involuti fl-ispezzjonijiet u jrid ikun hemm spezzjonijiet għabbażi tal-evaluazzjoni tar-riskju minn barra dan il-Kummissjoni qed ħejji għatta implementazzjoni eh, b'tabella ta' korrelazzjoni bejn eh, il-kodiċi tal-konsumaturi u tal-iskart. Bekk ikunu jistaw jikkalkulaw dawn il-merkanzija il perkoluza u din miżura għandha l-intenzjoni żid l-infurzar tal-regolament u hija konformi ma' miżuri addizzjonali huma maħsuba fil-pjan ta' azzjoni tal-ekonomija ċirkolari sabiex nassiguraw li din isir tiġi implementata kif suppost. Aħna qegħdin nieħdu azzjoni wkoll fuq iż-żewġ waste streams Eh, perikolużi li huma assoċjati ma l-esportazzjoni illegali, ġviri qed nitkellmu fuq l-esportazzjoni ta' tamir elettroniku u elettroniku, il-direttiva wi il-ġdida li ġiet trasposta mill-Istati membri fl-2014 elbet il-pis tal-prova fuq min għandu l-skart, ġviri l-esportatur. Jekk ikun hemm kontenut ta' merkanzija li jiġi suspettat li huwa skart u dan għandu effett fuq in-numru ta' ehm, ta' skart. Issa fuq il-vetturi żar, il lini gwida adottati li ilhom japplikaw mill-2011, minn settembru tal-2011, aħna nemlu li l lini gwida li nataw permezz ta' dawn il lini gwida ta' korrispondenza dawn se jgħinu l-istati membri biex innaqsu l-ammont ta' Eh, shipments illegali ta' dawn il-vetturi li kunu ġew waslu fit-tmim ta' ħajjithom. U hemm studju kummissjonat li ħaj foka fuq ELVs li ma nafux feqedin evelwa wkoll l-effettività ta' miżuri nazzjonali sabiex innaqsu l-ammont ta' eh, rimi illegali jew inkella shipments Prekari l-viz illegali. U rizultati t-nistennewon fil-bidu tas-sena li għaddi li ġejja. Eh, grazzi ħafna waħna ovvjament lessin il-wiġ biex mistoqsijiet jekk ikun hemm. Grazzi. Uh, grazzi. Sinja Osling. Sur Osling. Grazzi Kommissjoni. Ta' rapport tajjeb ħafna. Anki għaj pittost tal-biza għax inti t-immaġina. tittimmaġina. 500.000 tunnellata ta' skart perikolus, eh, dawn ma' ċifri kbar. Tunnellati għal kull 500 miljon Ewropew. U mill-2010-2012 dawn affarijiet irdoppjaw f'termini ta' volum. U rridu nirrealizzaw li dan huwa dinja stima. probablement u iktar għalijin. Irek irdu naw il pjarrita li għanna f'termini tal-ġerarkija. Li nevitaw hija il-kelma. Kif nistgħu nevitaw kompletament ilki? Tad nitkellmu fuq l-ekonomija ċirkolari, eh, forsi nejdu nejdu rridu namlu mira għal dan it-tip ta' skart. U namlu sforz ta' veru għal dan it-tip ta' tnaqis riċiklaġġ pereżempju li qabel ma dan eh, jiġi pereżempju mormi dawn huma kollha affarijiet u fażijiet intermedjarji importanti meta niġu għad-data li huwa miġbur. Inti tkellimt dwar li jkun hemm database vinkolanti u skambji ta' data vinkolanti. Tistgħu forsi tgħidun eżattament kif dan jista' jiġi organizzat bejn l istati membri. mistoqsija li kommissjoni għaliex il studju inti semmejt il-skart mhux klassifikat perċentwal minimu, però aħna nibżaw illi ġewwa jkun hemm xi perikoluża ħafna. Xi tfisser not classified, mhix klassifikata. Mistoqsija oħra le? Mela Għalena għandu l kummissjoni Grazzi. n klassifajn biex n-wieġbek. Dan l skart ġviri. Ma jfisser xejn perikolus. Semmi ma konni xisem għalie. F'dan il-regolament. Imma nkunu nafu bieħ mill-istat membru, jistat membru rapporta, sempliċement ma jgħax taħt ebda minn dawn il-kategoriji li nkunu klassifikajna l-iskat ġveri. Mux għafin għodu l-inkwetaw z-zejiet fuqom dawn affarijiet. Ma problemi, hemm. Fuq iż-ammonti li qed jiżdiedu tal-pis tal-skart tal periklu SSD għaliex il tagħna qed issir iktar u iktar stretta fuq kif nistgħu niklassifikaw il- il-skart pari perikoluż hemm iktar kontroll fuq kif it-trattament ta' dan it-tip ta' skart qed isir. Naħseb li dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa tali li nistgħu jekk nistgħu x'naqbdu iktar minn qed nipproduċu. Ma fissiex qed nipproduċu iktar, imma iva għandek raġun wara kollox. Aħna rridu illi naħdmu fuq il-ġenerazzjoni ta' dan tip ta' skart u f'din it-tip ta' reviżjoni li aħna proponejna f'Deċembru. Il-rapport ukoll li aħna qed nistennew minn dan il-kumitat Kos qed jipproponi li stati membri kollhom iktar programmi ta' prevenzjoni b'saħħitha u jridu naqsu ġenerazzjoni ta' skart ġenerali u dan għandu jinkludi wkoll is-skart perikoluż illi dan irid jiġi trattat naturalment b'kura speċjali u l-operaturi jridu jkunu jkunu konformi ma' din il-leġiżlazzjoni stretta li hija importanti ħafna meta tiġi l-produzzjoni tagħha xorta meġ bizzejiet, aħna nħossu illi hemm soffart li jistgħu jajnu aktar. Fil-qafas tal-direttiva, l ġazzinja tad direttiva li aħna proponejna, suġġerejna leġizlazzjoni elettronika tal tal ta' dan it-tip ta' skart. Dan ifisser għandna bżonn li l-affarijiet jinkixfu aktar, l-affarijiet ikunu jistgħu jkunu aktar pubbliċi, u li ta' membri jkollhom iktar pressjoni biex jinaqsuha. Barra minn hekk hemm xi ħaġa oħra li qegħdin nikkontemplaw li huwa l-skambju bejn il- il- trasportazzjoni ta' dan it-tip ta' skart. Li tista' tgħinni ikun hemm dan l-iskambju elettroniku li ġi armonizzat sa ċertu punt, mela ikun ħafna iktar faċli ta' kif naraw kif l-affarijiet iċalqu bejn l-istati membri kif ikonna dawn il-tip ta' distakki dan il-vojt li ħafna drabi naraw fid-data jekk kif l-Aġenzija tagħna li kus l-Eurostat jew data oħra ġifieri. Iva, għandek raġun, għandek il-kwistjoni, għandek il-problema. il problema Dhu proposti li aħna proponejna ħandaħlu affarijiet li ħekun jindirizzaw dawn il-problemi. Grazzi tassew, li ringrazzjaw il komissjoni ta' din il-prezentazzjoni utli. Naħseb li nistgħu nalqu l-laqa. Fit-23 u l-24 ta' April, le ta' Mejju jgħid il-President. Grazzi tal-li kont hawnhekk nistgħu nagħlqu laqgħa tal-lum